50 u 56 ta' regoli tal-proċedura ġew adottati. Ma kien hemm l-ebda oġġezzjonijiet għal dan u għalhekk regola 211 ta' regoli ta' proċedura tagħna u l-interpretazzjoni ġiet adottata. Għalhekk il-votazzjoni ta' il-rapport ta' Sinjura Mattio ta' applikazzjoni waħda għal-residenza u għaxxol xogħol ħajitneħħa mill agenda ta' sessjoni plenarja preżenti attwali. Kif tafu kien hemm dibattitu attiv fuq dan u issa għandna interpretazzjoni ċara. Induru issa fuq l-aġenda l-istqarrijiet mill-Konsil u Kommissjoni fuq il-progress tal-2010 fuq il-Kroazja. Il-biraħ kellna laqa mal-Prim Ministru Kroat, is-Sur Hannes Swoboda u kol kien preżenti għal din il-laqa kif ukoll il-kap ta' delegazzjoni Gunnar Hopman. Iddiskutejna il-progress li għamlet il-Kroazja fil-passat lejn l-Unjoni Ewropea u għalhekk biwa bi pjaċir lillum flimkien ma' kollegi kollha li ħajkun qegħdin jiddiskutu sitwazzjoni ta' dan il-progress u l-futur ta' Kroazja. Fiħdan dan il-kuntest kollu, kuntent li hawnhekk għandna l-Kummissarju Fule Mana u nixtieq nibda l-ewwel bis-sur Janus Martuni. Provazzje eh, illa Is-Sur Martini huwa l-Ministru responsabbli fil-Presidenza Ungariża biex jitkellem dwar dan. Il-Presidenza Ungariża ta' importanza kbira il din il-kwistjoni. Jekk joġbok. Iva, Signor President, Sur Martini, fidejk. Sur President, Onorevoli Membri, fissem il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Huwa ta' pjaċir u ta' onura li hija l indirizza l-plenarja tal-Parlament Ewropew. Din il